Grazzi ħafna sur ehm, deputat kellim. Jekk nikkonsidraw l-Iżvizzera, Helvetja, pajis ta' suċċess li għandu livell oli ta' sadisfazzjoni demokratika eh, skont iġnus maquda livell oli ta' għajxin u relazzjoni tajba ħafna mal-ġirin tagħha Eh, fl-Unjoni Ewropea. L-Iżvizzera hija imsieħeb u ħabib tal-Unjoni Ewropea li tirrepeti fuq eh, livell bilaterali uħut mill-obligi li rridu nieħdu bħala membri tal-Unjoni Ewropea imma jżommu id-dritt li jkollhom id-dritti l-liġijiet tagħhom. Jiena naħseb li dan huwa mudell utli għal pajjiżi li qegħdin f'din il-parti tad-dinja imma ninsabu barra mill-ġurisdizzjoni tal istituzzjonijiet Ewropej. Ovvjament aħna namlu ħafna mill-Iżvizzera kieku bħala membru tan-NATO fid-difiża ta' l-Unjoni Ewropea ma l-idea li nkunu parti minn suq komuni imma barra minn Unjoni Politika eh, ċertament eh, din hija xi ħaġa utli modell li nistgħu nestenduh mhux biss għar-Renju Unit imma għal eh, pajjiżi oħra. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Sebastian. Grazie ħafna, Sur President. Jina votajt kontra dan il ftejm il-ġdid ekonomiku bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajizi tal-Afrika tisfel għaliex e, dan jisaj meħsara l-produtturi tal-arinċ e, fl-Europa, inklusi Valencia dawn ħaj jkunu jistaw jitħlu eh, li l-prodotti minn l-Afrika tisfel ħaj jkunu jistaw jitħlu fl-Europa sa ottubru Novembru dan ħal jatina daqqa ħarta u jaffettwa il-produzzjoni tagħna daqqa oħra l produtturi tal-larinġ li qegħdin ibatu minħabba l-kompetazzjoni inġusta li ġejja minn pajjiżi bħal Marok. Iġviri, qed nitkellmu fuq l-larinġ li huma prodotti mingħajr l-standards tagħna u l-livelli ta' ambjent u ħassin tal-ambjent u konsumaturi tagħna dan qed ikompli jgħin l euroxettiċizmu Ma nistax kif ħan fijem dan kollu lill-kostituenza tiegħi. Jien qed nagħtu l-impressjoni li l-Unjoni Ewropea ma taħdimx favur l-agrikoli bdiewa Ewropej. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Agiera Garzija. Grazzi, Sur President. Jiena ivvutajt le għal dan iftejim għaliex għal dar boħra il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea sejra kontra l-politika eh, agrikola komuni, speċjalment kontra il-produtturi tagħna f'dan il-każ qed nitkellmu fuq il-larinċu lumi. Jiena minn Spanja, minn isfel, minn Spanja tisfel minn Andalusija li eh, għalina eh, l-larinċu lumi flimkien man Valencia huma prodott importanti ħafna u ma kienx hemm sensittività għax xejn. Minn barra dan irid ngħid qudiem din il-kamra li s-settur ma kien jaf assolutament xej dwar dawn l-aħħar ftejmiet l-estensjoni ta' siġġimat fil-periodu li eh, huwa propju dak tal-produzzjoni Spanjola sar kollox minn wara dar is-settur agrikolu. Ma nistawx inkomplu namlu politiċi internazzjonali bħal daw dan dan fejim jider li watajjeb imma qed jagħmel ħafna ħafna ħsara l-politika eh, agrikola tagħna u ma jgħinx assolutament il-produtturi tagħna. Grazzi ħafna, is-Sinjura Makovej. Grazzi ħafna. Fl-10 snin li ġejjin, il-pajizi ta' l-ACP ħajkunu edin eh, jilliberalizzaw 80% tal-kummerċ tagħhom ma' l-Unjoni Ewropea. Dan huwa possibbli grazzi għal ftehim ta' sħubija li jintlaħaq fl-2012. Iżda il-ftehim mhuwiex konklus u mhuwiex sħiħ u mhuwiex eh, perfett. Hemm bżonn inkomplu bin-negozjati sabiex ninkludu servizzi u investiment eh, proprjetà intellettwali, swieq pubbliċi u kif ukoll iż-iżvilupp sostenibbli. Dan jista' jkun ta' benefiċċju għal pajjiżi kollha tal-ACP. U ikun aktar sinifikanti issa li qegħdin nifaċċaw il-kriżi migratorja. Id-diversifikazzjoni tal-ekonomiji ta' dawn il-pajjiżi jista' jwassal għall istabilità politika u ekonomika meħtieġa u iżid is-sigurtà għaċ-ċittadini u aktar sigurtà mhux biss għalihom imma anke għalina fl-Ewropa. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena ivvotajt kontra dan il-ftejim għaliex għamil ħsara kbira lill-SMEs fl-agrikoltura, speċjalment fil-qasam tal-produzzjoni eh, tal-frott u l-imbit Jina votajt ukoll kontra għal xu għaftajim li jaħdem kontra il-klassi il eh, ta' ħaddiema b'mod ġenerali dan huwa ftehim mamul għal kumpaniji il-kbar tal-ponent u ma daw li għamlu profitti mill esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet għaliex wara il-żejt li huwa prodott fl-Angola li ġi importat eh, fl-Unjoni Ewropea wara il diamanti li ġi importati mill-Botswana eh, jew inkella il- Ehm, il-ġebel, il-ġojelli u u jkella eh, sajt il ħut li jiġi portat minn Namibja. Ehm, fl-2013 l-Unjoni Ewropea importat 31 biljun u esportat 33 biljun dan huwa bilanċ pożittiv ta' żewġ biljuni li trid iżidhom mal-profit li diġa għamlu il-multinazzjonali. Grazzi ħafna. Issa is-Sur Ġofrida. Grazzi ħafna Sur President, jiena votajt kontra dan ftehim u votajt kontra l-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u uħut mill-pajjiżi tal-pajjiżi eh, tal-tanat isfel tal-Afrika, inkluż l-Afrika tisfel, għax ħad tkun daqata ħarta l-agrikoltura tagħna, l-agrikoltura tal-Ewropa, speċjalment tal-nofsinhar eh, tal-Ewropa. Eh, ġifieri qed nitkellem fuq il-frott ċitriku u partikolarment tar-reġjun tijaj jiena kontra għaliex xirt ngħid daqshekk, daqshekk ftejn kummerċjali li jikxef il-settur eh, agrikolu għal ehm, kompetizzjoni inġusta prodotti li jaslu minn pajjiżi eh, barra mill-Ewropa li ma jkollhomx kontrolli m'hemmx traċċar u l-prezzijiet ikunu verament imqaċċta. Daqshekk għal monopolju l deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li t-fissa ftejim mingħajr idea ta' xeffet jista' jkollhom dawn ftejimiet ftehimiet fis-suq lokali li hija xi ħaġa differenti milli wieħed jikkonsidra s-suq ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Jekk ma tagħmilx dan waqt il-Kummissjoni eh, dalwaqt ħajkunu l-agrikolturi tagħna, l bdiwa tagħna li jiddispjaċihom id-deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu. Grazzi, l-Onorevoli Begin issa. Grazzi, Sur President. Anka jien u l-kollegi tiegħi tal-Moviment 5000 votajna kontra dan il-ftehim, ftehim li l-Kummissjoni qed tgħid li huwa ftehim biex jgħin l-Afrika, ma fil-verità nitkellmu fuq trattat kummerċjali eh, sħiħ li wassal għal ftuħ ta' 86% tas-suq Afrikan, eh, ftuħ li huwa insostenibbli għall-Afrika u ħaj Eh, tellef 3.5 miljon euro f'dazju. U f'nistess istess ħin ħajkonna eh, importazzjoni tal-arinċ propju fi żmien meta jkonna eh, il-frott tagħna li kull lest. Dan il-ftejim jista faċilitament iżid it-naqis ta' integrazzjoni reġjonali u eh, l-Afrika tkun qed tikkompeti mal iżjed stati żgħar u minn barra dan qed inġalu li l-imsieħba tagħna jaġlu lejn ir-ratifika f'Ottubru mingħajr il-parlamentari tagħhom ma kellhom ma biss ċans jaqraw it-test li qed jiffirmaw jekk ma nifirmaw xumbat ħankunu qegħdin eh, nikastigawom bid-dazzi verament għolja tal-lina xet nagħmlu ma da aħna dejjem ekka għamilna, grazzi. ma' kum għala propunere de rezoluzji xi. Grazzi. Mela ngħaddu għal mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-Polonja. Sir Hanan ma jinsax fil-kamra. Il-kelma l-Onorevli Jar. Grazie ħafna President. Illum, tkellimna dwar il-mod effettiv kif l-Unjoni Ewropea tista' taħdem jekk tnaħħarsu lejn il-sens ta' kollu wara t tifsira ta' riżoluzzjoni abbozzata fil-gwar ta' dibattitu naħseb li l-affarijiet tiduru għall-aħjar in-nies jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom, kulħadd jista' jara fil-iżbalji li għamilna u tkellimna dwar kif nistgħu ninsistu fuq il-ftemiet u trattati rispettivi u fil-gwad ta' din il-rezoluzzjoni adottata jiena nassumi li dan se jidħol fis-seħħ u se iwiet l-effettività l-laqda u l-tajb fil-Unjoni Ewropea in ġenerali. Issu ġambaski. Grazzi ħafna kollega, jiena kont kontra r-riżoluzzjoni. Għax ifisser intħil fil-affarijiet interni ta', stat sovran, il-ton tal-riżoluzzjoni fejet jiprofa jara jgħallem il-Pollakki dwar ir-roli li għandhom jieħdu Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex in-nies jissospettaw is-sens komuni ta' dawk tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn ta' riformi u dawn ir-riformi għandhom jappoġġaw is-sovranità, s-sussidjarjetà u l-pajjiżi li qed jiggvernaw lilhom infushom. Hawnhekk qed naraw xi li ġit diskussa fil-Kunsill. Il-Polonia hija stat sovran. Isra kurundike. Dajn, grazzi ħafna jena votajt kontra rizoluzzjoni. Minkej għal-fat li jena opponenti eh, deċiż tal-autoritajt iżda kwalunkwe pressjoni minn barra li jappoġġat eh, il-poplu. Naħseb li din rizoluzzjoni biss se jappoġġa l-gvern biex jieħu żjed eh, popolarità. Jiena nixbet l-attenzjoni ta'kom għal fatt li qed nitkellmu dwar il-fatt li l-gvern Polak huwa ħażin, allura l-gvern ta' qabel kien ħażin ukoll. Donna Junek, sur Jurek. Iva, grazzi. Il-Parlament Ewropew ovvjament Aħna eh, hawnhekk konna nħarsu li demokrazija fil-Polonja qed nippruvaw naraw kif il-Polonja eh, id-demokrazija ta' tem fil-Polonja u l-kuntest dan huwa groteska fil austria ma kienx hemm possibilità li ikollhom l-elezzjonijiet prezidenziali għax ma kienx hemm possibbli li jagħmluhom sew. U l-Irlanda fil-gwatta definizjoni tal-familja fit-tibdix fil-definizjoni ta' familja u anki l-problemi fil-minoritajiet u koll u mbagħad fi Franza eh, naraw li l-ikbar partiti m'għandhomx rappreżentanza fil-Parlament u mbagħad kellna l-dibattitu tal-lu u qed nippruvaw nagħmlu dak kollu qed ikonna dibattitu fisem il-prinċipji demokratiċi u anke fil-gwad tal-elezzjoni tal-presidenza biex ikonna l-mandat eh, li jkun suffiċjament demokratiku. Issa ngħaddu għal rapport ta' Sur Castaldo. Isur Ħanan mhuwiex preżenti. Isur Felenza mela. Sirja Felenza. Mikrofonu għal-kellim. għal kellim Nixtieq nitkellem dwar raġuni għall votazzjoni tiegħi l-assenzjoni fuq dan ir-rapport mhux biss għax ma napprezzax l-isforzi li saru speċjalment mill-Sur Castaldo iżda għax naħseb illi eh, hemm bżonn illi nbidlu id direzzjoni fil-rigward tal-politika tal-Unjoni Ewropea u fil-rigward tal-Tunizini. Ġili Ixtaqna tkellim dwar appoċ għal tunezini fil-politika li ta' skambju liberu li għajn il-multinazzjonali Ewropej kif ukoll dawk tunezini u mhux il-poplu tunezin u mhux il-bdewa żgħar tunezini u anke l-Ewropa tal-letanat isfel. Illi konna kritiċi fuq il-tema ta' żieda ta' kvota tal kvota tal-olio ta' zejt kif ukoll fil-iskambi liberi bejn l-Unjoni Ewropea u Tunezija jiena nemmen li l-appoġġ sod tal-Unjoni Ewropea jrid ikun fuq id-dejn illi qed jolqot il-gvern u l-poplu tat-Tunezija. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Makovej. Grazzi ħafna ħames snin wara il-rebija qarbija, it-tranzizzjoni lejn id-demokrazija f'Tunizija huwa eżempju emblematiku li għandu jiġi imtenni anka f'pajjiżi oħra. Illum hemm kważi miljun Libjan li qegħdin jaħarbu mill-faqar u l-gwerra Eh, li jinsabu fuq l-atba tagħna għalhekk għandna bżonn eh, li naraw x'nistgħu nagħmlu biex inkomplu nsaħu demokrazija f'dan il-pajjiż huwa pajjiż li jaħdem tajjeb għandu demokrazija f'reġun li aħna nixtiequ naraw li huwa iżjed stabilizzat u aktar demokratiku b'mod ġenerali. Eh, dan il-rapport eh, jitkellem fuq autorità indipendenti li tagħmel monitoraġġ għax-xiri pubbliku u kif jaħdem kif taħdem l-amministrazzjoni pubblika. Jekk din l awtorità tkun tista' tinħoloq tgħin it-trasparenza u l-gvernanza tajba. Jiena naħseb li għandna ngħidu iva għal din l-isfida punta kontatt ma' Tunezija ma' l-Eurojust per eżempju, ġviri hemm numru ta' idejat kostruttivi ħafna u tajbin ħafna f'dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Mawlu. Grazzi ħafna, Sur President. Jena naħseb li dan din hija dispożizzjoni verament importanti għan natura politika kif ukoll ekonomika tal-ftehim għaliex tippermetti li l-unika pajjiż li għandu demokrazija ġbir pajjiż Musulman li ilu jaħdem minn riforma ta' Burgiba sal-lum, għatem il-possibilità li napplikaw il-modell tunezin fl-Afrika ta' tramuntana kollha kemm għalhekk l-għajnuna Ewropea trittejn biex tigarantixxi propju dan, tigarantixxi li il-maġġoranza tal-żgħażagħ tunezini ikollhom il-possibilità ta' ġejjini ta' tama li ma jispiċċawx vittmi ta' terrorizmu u radikalizmu li semma leħnu anka f'dan il-pajjiż, imma b'mod partikolari nistgħu nikkunsidraw it-Tunezija imsieħeb tal-Unjoni Ewropea f'din it-triq demokratika li f'dawn l-aħħar 20 ta' snin irnexra twetta. U grazzi għal relazzjonijiet li hemm bejn l-Italja u it-Tunezija li għandhom ikunu modell għall-Unjoni Ewropea kien l-possibilità li flimkien ma' dan il-pajjiż tal-Afrika ta' fuq nistabilixxu l-aħjar kundizzjonijiet ta' kollaborazzjoni ma' dan il-pajjiż eh, fuq kull livell. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Kjuċuk. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi, jina appoġġajt dan il-rapport għalix it-Tunezija miwix biss il-pajis fejn beda eh, bdiet ir-rabija arbija imma l-unika pajis fejn hemm konsolidazzjoni ta' suċċess tal-istat ta' dritt u id-drittijiet fundamentali ta' ċittadini li huma garantiti. Hemm soċjetà ċivili żviluppata b'mod tajjeb imma il-pajis qed jiffaċċa sfidi importanti nuqqas ta' stabilità fir-reġun kif ukoll il-periklu ta' terrorizmu. Dawn jinfluenzaw b'mod negattiv anke l-industrija tat turiżmu għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tejn lit-Tuniżija lejn triq ta' stabilità, demokrazija, gvernanza tajba u e, eh, ekonomiku. U l-aħħar ma mhux l-inqas hemm bżonn Eh, li jikoperaw fil-ġida kontra terrorizmu. Għaliex din hija sfida mhux biss għat-Tunezija imma għall-Ewropa għandna bżonn ta' strateġija komuni għal programmi komuni biex biex ikun hemm deradikalizzazzjoni u din li għal aħjar eh, prevenzjoni għat terrorizmu. Grazzi ħafna is-Sur Pospixil. Mhux jataw? Mela nistgħu ngħaddu issa għal rapport Balax. Sur Hanan kikun tuħ il-kelma ma mux jataw. Issa għad il-kelma l-Sinjura Forenza jena nishtiq nispiega raġunijiet għalfej votajt favur dan il-rapport li huwa l-ewwel pass fil-ġlida ta' l-Unjoni kontra id-dumping soċjali. Ovvjament jina nemmen li din huwa l-ewwel pass biss għad fadlinna twila f'din id-direzzjoni fil-ġlieda kontra dumping soċjali li bħalma nafu huwa propju frott ta' demokratizzazzjoni selvaġġa li tippermetti li l-kapitali ċirkolazzjoni ħilsa u li hija marbuta ma' proċess dejjem aktar radikali ta' deregolamentazzjoni u inaqqal il-mod sistematiku id-drittijiet tal-ħaddiema. Jiena naħseb li hemm bżonn li ma nibqgħux eh, naqaw l-isfel għal dawk li huma id-drittijiet tax-xogħol u jiena naħseb li din hija xi ħaġa li trid issir kemm billi nistabilixxu standards Ewropej fil-qasam tax-xogħol ehm, billi nintegraw il-leġizjoni internazzjonali li tilajn kif ukoll nistabilixxu ehm, paga minima li ħan diskutu għada għawek. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Lopez Bermejo. Grazzi, Sur President. Id-deterjonament tal-kondizjonijiet tax xogħol ta' drittijiet soċjali minħabba id-dumping soċjali. Dan hija l-problema fundamentali ta' din l-Unjoni Ewropea Eh, Tnaqir li ila ta' ila hemm minn eh, għal xiren ta' snin li qed maħsara lil eh, eluf ta' ħaddiema Ewropej. Hemm bżonn niġġieldu kontra din il-prassi imma nsibu li direttivi li qegħdin jiġu approvati bħal fit-trasport ma japplikawx. Jew inkella ehm, inaħulhom il-merti tagħhom bħal met jiġri fil-każ tal-ħaddiema dispjazzati. Aħna rridu l-istess E, drittijiet għal kwalunkwe ħaddim fl-istess post fl-Unjoni Ewropea li jiġu applikati l-ispezzjonijiet il-multi sanzjonijiet sa l-aħħar persuna responsabbli li niġġieldu kontra e, il-kumpaniji il, e, għax hemm bżonn li jkun hemm liġijiet u prinċipji eh, fundamentali ta' din l-Unjoni Ewropea li tilfet ħafna valuri. L-Unjoni Ewropea qed tinnega lilha nnifisha li kollha li tkun Ewropa Demokratika. Grazzi. Um, Domna Curtin Darling. Domna Hamsa. Signora, l-Onorevoli Curtin Darling, il naqqasijiet fil-leġlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u d-djufija tal-ftehim kollettivi wasal għall sfruttament tal ħaddima u għall kompetizzjoni li Żewġ prassijiet li waslu għal xenofobia u l-mibeda kontra l-migranti ħaddima migranti. Dan jwassal għal Brexit ukoll ħafna fil-kostvenza tiegħi ħassew li kienu qed eh, jitilfu l-għajxin tagħhom wasal iż-żmien biex nindirizzaw dan il-qasijiet speċjalment tal-ħaddiema tal-aġenzija u li jiġu postati. Dan huwa importanti innovazzjoni importanti ħafna jien appoġġajta wasal iż-żmien biex ehm, paga gwali għal xogħol gwali japplika kull imkien fl-Ewropa jekk ma niġġildux fuq din kwistjoni issa l-konsekwenzi għall-Unjoni Ewropea jista' jkun disastru fit-tul jiena nibża wis li jista' jeddet l-eżistenza stess ta' din l-Unjoni ta' kruċjali. Sumim, <coughs> domnu Jurek. Ah, skużaċi ma. Domnu Corvin Mike. <laughs> L-Onorevoli Corvin Mike. Grazzi, ovvjament jena votajt kontra dan il-rapport, din il-rizoluzzjoni. Dan għaliex ħatoħlo strument ġdid u memx raġuni ġustifikata dan huwa tip ta' strument li ħajġilet kontra il rekruta ħieles. U jekk tħares lejn ir-rapport tista' tara li min ħaddem mhux qed jirnexxielhom ibijaw il-privileġġi soċjali tagħhom għal flus. U Sinjora Forenzo qalet ukoll irridu noqogħdu attenti u nieħdu ħsieb il-drittijiet tal-kelliem tal-ħaddiema, imma dawn il drittijiet ma jistgħux jinbijaw U il-Sinjura Forenza ovvjament taf xinu tajjeb għal ħaddiema u Sinjura Lopez Bernejo għalet li jrid ikun hemm aktar inspezzjonijiet, aktar kontrolli u inqas libertajiet. Inqas libertà anka taħt Stalin kien hemm dispożizzjonijiet differenti f'pajjiżi differenti u kollox kellu jiġu mad jiġi madut u din mhix xi ħaġa ċettabbli nerġgħu ngħaddu minnha grazzi ħafna sa' Jurek. Iva, grazzi ħafna. L-Unjoni Ewropea suppost tappoġġa is-suq komuni mhux teliminaħ. Rajna s ta' social dumping bejn il-pajjiżi tagħna. U din hija kompetizzjoni bejn il-pajjiżi tagħna, l ġnus tagħna. Hemm numru ta' pajjiżi minn tagħna li fil-waqt taħt il-komuniżmu ġew separati kompletament mill-Unjoni Ewropea u ma setawx jipromovu dan il-din libertà ta' xogħol. Ma qed nisimgħu li ħajkoll hemm bżonn ta' kontrolli. Aħna fil-Polonja sirna membru tal-Unjoni Ewropea għaliex aħna konna konvinti kullu nistgħu noperaw fis-suq komuni u nafu li hemm kompetizzjoni ridna nipromovu il-kompetizzjoni, mux neliminaw il-kumpanji tagħna. L-Onorevoli Harkin, jina kont kontenta eh, dan il-rapport. Ħad gost li eh, Sur Juncker għal li jemżon tal-istess paga, l-istess xogħol fl-istess post. U jina ħadd gost nisimaw jerġa' jtenni dan il-punt, iġviri l-istess paga, l-istess xogħol fl-istess post u hija enfasi U jina naħseb ħafna minna naqblu fuq dan li dinja kwistjoni kruċjali għall-Unjoni Ewropea jien kont kuntenta wkoll nappoġġa il-proposta li nintroduċu il-pagi minimi nazzjonali fl-Istati Membri kollha. Aħna għandna fl-Irlanda paga minima u jiena nappoġġa il-proposta li kull stat membru skont ovvjament it-tradizzjonijiet eh, nazzjonali tagħhom, il-prassi tagħhom, jintroduċu paga minima. Jena nifem li il-paga minima hija kompetenza tal-Stati membri, maħna nafu li pagi deċenti fl-Unjoni Ewropea ħajjajnu biex assiguraw koezjoni soċjali u koezjoni soċjali hija l-antidotu għal social dumping. Social dumping timmina l-Unjoni Ewropea eh, bliżiet mod eh, ikraħ. Grazzi. Grazzi. Mela nista' nissospendi sessjoni sa' tlieta, grazzi.